Konsillu tal-Kommissjoni fuq is-sorveljanza tal-Avukati fl-Unjoni Ewropea. U nerġa' nati il-mikrofonu li Sinjura Kanenika Kanina Lukashenvika. Sinjura President, membri onorevoli, Il-Kunsill ġi mitlub jintervjeni fuq il kwistjoni ta' sorveljenza ta' avukati fl-Unjoni Ewropea. Aħna nifmu illi misaret mistoqsija bil-fom u suġġett anka ġi prezentat minn membri onorevoli arġ, membru onorevoli, eh, l-onorevoli membri, membru arġentini, fuq li tkellem ukoll fuq is-Sigurtà Aġenzija ta' Sigurtà tal-Istat Membri. Mela, l-ewwel nixtieq insemmi li l-Presidenza tal-Kunsill mhijiex pożizzjoni li tagħmel l-ebda kummenti jew kummenti dwar il-fatt l-legazzjoni li stati membri jew xi aġenziji ta' sigurtà għamlu xi sorveljanza fuq il-klijenti taħt il-terrattat tal-Lisbona il responsabilta tal-liġi u tal-istat ta' u fuq sigurtà interna huma responsabiltajiet tal-istati membri. Allura l-Kunsil mhuwiex informat fuq l-ebda attività ta' sorveljanza li saret minn xi Dipartiment ta' Sigurtà li għandhom responsabilità biex jissalvagwardjaw is-sigurtà pubblika. Nixtieq ngħid ukoll illi eh, il-ġbir u proċessar ta' dejta minn xi sigurtajiet eh, ta' sigurtà nazzjonali mhijiex bħalissa regolata minn liġi Ewropea. Il-direttiva tal-protezzjoni ta' data tal-1995 u lanqas il-direttiva l-oħra dwar is-salvgwardja ta' dejta ma japplikawx għal dan. Il il-kwissjoni ta' dej ta' protezzjoni ta' dejta minn autoritajiet kompetenti għall-lan ta' investigazzjoni indunar u prosekuzzjoni ta' reati kriminali ma japplikawx għal proċessar ta' dejta personali matul attività li għandha xtaqsam ma' sigurtà nazzjonali. Għall istess raġuni l-presidenza mhijiex pożizzjoni li tesprimi li l-annifisa dwar il-komparabilità ta' dawn l-allegati attivitajiet fuq it tratta maċ ta' drittijiet ta' bniedem u e, id-direttiva dwar dritt ta' avukat tajt li ikunem rispett ta' konfidenzjalità bej persuni sospettati u l-avukati tagħhom fl-eżerċizzju ta', ta dritt ta' ċess għal avukat. Imma di dispożizzjoni pa' direttiva kollha kemm hija parti mis sens ta' ġustizzja li qed isir pereżempju minn servizzi nazzjonali ta' intelligenza biex biex jissalvagwardjaw l-intelligenza ta' kull stat membru u da skont trattati. Grazzi sinjuri. Grazzi sinjura u issa is-sinjura kommissarju li tinsa prezenti, il sinjura Jurova. Onorevoli membri, kommissjoni jamħazba fuq rapporti fil-gazzetta u fil-medja fuq ċertu sorveljanza bej avukati u l-klienti tagħhom dritt ta' privatezza, speċjalment klienti u avukati kif protettat la permessa l-artiklu 7 kif ukoll eh, l-artikli 47 u 48 ta' charter mm, huma ta' attenzjoni kbir eh, ta' importanza kbira fl-Unjoni Ewropea. Ma rridu ngħidu li charter huwa applikabbli biss għall-Istati membri fejn jimplementaw il-liġi Ewropea il-kwistjoni ta' sigurtà nazzjonali tibqa' fih dan il-kompetenzi tal-istati membri infushom. Allura, fej l-istati membri jibdew serviljenza segreta attivitajiet bħal dan fuq għal-raġunijiet ta' sigurtà nazzjonali dawn jaqgħu barra mill-liġi Ewropea. Bħala konsegwenza ċarter mhijiex mhux applikabbli ġeneralment. Imma xorta l-klawsola ta' eżenzjoni tiġi interpretata b'mod stret fid-dawl ta' kazistika mill-Qorti tal-Ġustizzja u kull stat membru li jipprova jieħu vantaġġ minn eżenzjonijiet bħal dan irid jippjati jipprovi li hemm il li kollu rikors għal dan biex jipproteġi s-sigurtà essenzjali tiegħu. Fejn iċ-charter ma japplikax, is-sistemi applik is-sistemi qegħdin hemmhekk biex jiġu applikati fih dan dawn il-bażijiet. Il-Kummissjoni wkoll għandalan biex kunem eh, livell għoli ta' drittijiet tal smieħ ġust l-Unjoni Ewropea sa' mill-2009 aħna milna ċertu progress konsiderevoli di direzzjoni permess traduzzjoni ta' tlet direttiva tlet direttivi id-dritt ta' interpretazzjoni e traduzzjoni fl-2010 fuq id-dritt ta' l-informazzjoni mill-2012 u reċentament fuq id-dritt ta' aċċess għall-avukat. Id-direttiva għal aċċess għall-avukat tiġi trasposta mill-Istati membri sal-2016 mis-27 stat membru. U l-Kummissjoni tħares fil eh, qrib dan. L-artiklu 4 jitkellem fuq ir-rispett ta' konfidenzjalità ta' komunikazzjoni bej persuni sospettati u persuni u l-avukat tagħhom fl-eżerċizzju ta' dritt tagħhom għal aċċess għall-avukat. Imma irrid jiġi misħu il direttiva tiffoka fuq id-drittijiet ta' persuni sospettati u persuni akkużati fi proċedimenti kriminali. Da u għal din raġuni tiċċara fil-premessi tagħha illi konfidenzjalità tapplika biss għal komunikazzjoni ġenwina fl-eżerċizzju ta' drittijiet ta' difiża bejn l-avukat u persuna suspettata u jew akkużata ma tapplikax għal avukati li jkunu involuti eh, fl-allegati attivitajiet kriminali jew tal-persuna akkużata. Grazzi tal-attenzjoni minn tagħkom. Grazzi, sinjura, u issa nibdew eh, it-tur di grupp tagħna għal minuta u nofs l-ewwel kelliem. Iva, sinjura President, grazzi ħafna. Mela, relazzjonijiet bejn l-avukat u l-klienti tagħhom ma speċjali ħafna l-konfidenzjali tagħhom u l-komunikazzjoni tagħhom huwa ta' importanzi kruċjali biex ikun hemm il-fiduċja fl-istat ta' dritt. U dinja parti dwar kif taħdem id-demokrazija tagħna ma jfissirx imma illi għat ma tista' tiġbor informazzjoni dwar dan. Irrid tkun impossibbli, tkun impossibbli u tkun mixtieqa jiena nemmen li fċerti ċirkustanzi eccezzjonali ħafna huwa possibbli li wieħed jawtorizza s-sorveljanza ta' kuntatti bħal dawn meta naraw basta naraw ikun hemm ċerti proċeduri jaħdmu sew, ikunu f'posthom sew. iġbir ta' importanza, iġbir ta' tip ta' informazzjoni bħal din tista' tkun kruċjali għas-sigurtà interna ta' pajjiż. U nixtieq nkun nafx għal xi xinu da' dibattitu. Peress li l-Kummissjoni u l-Presidenza diġà qalu din hija ta' important ta' kompetenza nazzjonali, responsabilità tal-Istati membri, e supervisjoni ta' kwistjonijiet bħal dawn fl-Olanda hija suġġetta għal skrutinju propju Allura jekk iġobkom ħallu is-servizzi tal-intelligence jagħmlu x-xogħol tagħhom u anke l-Parlamenti Nazzjonali ħalluhom jagħmlu x-xogħol tagħhom. Grazzi ħafna. Eh, u issa l-Onorevoli Lopez Aguilar li issa sir postok bil-qiegħda, allura issa għandek il-kelma. Grazzi Sinjora President, nixtieq ningrazzja l-Kummissjoni, is-Sinjora Kummissarju eh, dan id-dibattitu partikolari huwa suġġett ta' inqas importanza meta paragun imqabbel ma' kwistjonijiet iktar kbar. Imma dan hija ħaġa falza, ma jfissirx hekk avukati fl-eżerċizzju ta' anzi l-avukati fl-Unjoni Ewropea jeċċedu eh, eh, fin-numru eh, għal ħafna numri oħra. Allura dritt difiża jiġifieri ta' avukat hija xi ħaġa li fundamentali mal-Unjoni Ewropea kollha. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kultura Ewropea u proċess li ġi meddet minn din is-sorveljanza massiva illi hija l-ispin għandha spina universali u din dan huwa ksur serju ħafna għad-dritt li individwali jkollhom biex ikollhom ċertu forma ta' e, e, e, ikollhom ċertu forma ta' konfidenzjalità irridu ngħidu le għal dan, ma nistgħux inħallu dan għaddej u rridu nimxu il-qudiem f'dak li għandu x'jaqsam mal-liġijiet li hemm provduti għad drittijiet fundamentali tal-bniedem u ma nistgħux nissanzjonaw dat tip ta' ta' mġieba rridu nikkastigaw din it-tip ta' rejati nazzjonali li qed jiksru dik dik id-dritt universali għal aċċess ta' e, rappreżentanza legali u d-difiża f'qorti wkoll. Allura e, hawnhekk issa għandna din it-tedida ta' din is-sorveljanza imma aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq e, Par autorità parlamentari naħseb hawnhekk il-Kummissjoni għandha rwol importanti xterfa għamenja ħafna ċara il-leġizlazzjoni tiġi adottata fejn fejn meħtieġ u l-Parlament jagħmel dak l-almu tiegħu minnaħa tiegħu. Grazzi. U issa l-kellima li jmiss. Grazzi Grazzi, Signora President. E- Il-pilastru bażiku fl-Istati tal-Unjoni tagħna huwa fl-Istat ta' dritt huwa dritt li nitkellmu b'mod ħieles mal-avukati tagħna u dritt li jkollna rappresentant legali u regoli fuq id-drittijiet tal-bniedem jispeċjali jistablixxu dan b'mod tajjeb. Issa jekk aħna is-servizzi segreti tagħna qed jiġbru informazzjoni, qed jaqbdu informazzjoni dwar dak li qed jintqal bejn l-avukati u l-klijenti dan ifisser allura li huwa ksur ta' dan id-dritt u dan ifisser ukoll li aħna wasalna eh, stadju mhux aċċettabbli xejn. Kraken Duviera eh, ġew supervizjonati servizzi sigrit Olandis u apparentement hemm eżempji oħra fl-Istati Membri. Jien nixtieq li kolli tweġiba għal mistoqsija tiegħi mal-Kummissjoni jekk inħossu li jekk din it-tip ta' spijar fuq eh, kompaniji legali u kontra eh, eh, il-liġijiet Ewropej Imud dan kontra il-charter il-ċittadini individuali eh, jibbenefikaw minn daw it-testijiet? jekk da jaqa, jekk jaqa taħt sigurtà nazzjonali nrid inkun naf kif l-Unjoni Ewropea definiet l-ideja ta' sigurtà nazzjonali. Intom temnu li dan għandu jfisser li ċittadini Ewropej huma mingħajr l-ebda drittijiet? Issa jien nixtieq insaqsix miżuri il-Kunsill u l-Kummissjoni se jieħdu biex jassiguraw konfidenzjalità u kuntatti konfidenzjali bejn l-avukati u l-klijenti tagħhom u jekk dan u xħajġi rispettat ħatiħdu miżuri kun konkreti kontra l-istati membri inkella ħatiġu lura fil-parlament b'definizzjoni aċċettabli tal-ideja ta' sigurta nazzjonali grazzi il-kellim li jmiss u issa kelma l-minuta għal-minuta u nofs is-sur il-kellim li jmiss. Nixtieq nitkellem fuq il-pajjiż tiegħi, il-Bas, il-pajjiż Bask fi Spanja, qed nitkellmu hemm ħafna avukati, tlieta minnhom huma parti mit-tim ta' difiża ta' attivisti ta' xellu li kellhom jiġu tellajn il-qorti għax-xogħol politiku tagħhom. Jumej wara nies li jipprotestaw kontra ċerti policies fil-Pajjiż Bask Dini operazzjoni politika u nies ġew arrestati minħabba ix-xogħol eh, tagħhom dan huwa attakk kontra proċess ta' paċi mhux aċċettabbli għall istati membri li jiksru id-drittijiet fundamentali li jinkludu dritt ukoll għal difiża permezz ta' avukat huwa inaċċettabbli għall istat membri li ma jaċċettax li jimplementa regoli ta', ta implementazzjoni biex jagħmel li nies jitfa' nies il-ħabs għal offiżi li diġà ġew sentenzjati. Dan ħaqqu diskussjoni urġenti qed nitkellmu fuq drittijiet onorevoli membri, rridu naċċettaw ruħna jekk dawla fejtu miex taj demokratiċi jawej, jew le, Spanja kull ma jmur da tmur li l-jen mill-istat ta' drittu mill-istat ta' demokrazija, skon etjat il-kellim. U rridu nistawraw il-president jitfi mikrofonu. Minut 30. Il-kellim li jmiss. Grazzi President L-Ewropej jipretendu li l-autoriti jkunu trasparenti, jipretendu li jafdawhom u li iżommu liġi. Imma servizzi segreti fl-Olanda eh, qed juri l-kontra ta' dan. Kien biss żmien qabel ma jintwera dan x'imkien fl-Ewropa li sorveljanza ssir fuq l-avukati u għet issir din l-Olanda fej għet din l-RTT, il-Servizz Sigrit tal-Olanda, ammetta li jett eh, jitteppja eh, telefonati għal ħafna snin. Jekk int ma jkollokx taħdidiet konfidenzjali ma l-avukati, se jiġri għall avukati u professjonisti oħra fejn ti pretendi li konem konfidenzjalità di miex sew Id-Direttiva Ewropea tal-2013 dwar drittijiet tal-avukati artiklu 4 li jgħid li u hija kondizzjoni li tiġi rispettata il-konfidenzjonalità. U ċ-ċarter ta' drittijiet tal-bniedem jitkellem fuq din. Allura l-mistoqsija Sinjura Jorova u anka lilek non-revoli Timmermans. Intom se tagħmlu se tmorru l-Olanda biex E, titkellmu favur il-liġi l-istat ta' dritt u tipproteġu e, id-dritt tal-avokati. Grazzi ħafna kellim li jmiss u s-sur vos għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, jiena ħan nitkellem b'mod repetitiv mu għati importanti li nisħu il-relazzjoni li teżisti bejn l-avokat u l-klient tiegħu u l-protezzjoni ta' din il-konfidenzjalità hija protetta fil-drittijiet fundamentali ta' drittijiet tal-bniedem u di għandha x'taqsam ukoll għal ġurnalisti eċċetra. Allura din din hija waħda mill-fundament mill-bażijiet ta' demokrazija waħda mill-punti <coughs> mill-bażijiet tal-Unjoni Ewropea. Allura Dan irridu naraw bħala isu pilastru biex nassiguraw dan il-pilastru jina inħoss li hawnhekk aħna qed nitkellmu fuq każ individwali li huwa partikolarment importanti fid-dinja tas sigurtà u jiena naħseb li li ura hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq eh, kompetenza jew responsabilità limitata ħafna tal-Unjoni Ewropea xi kwistjoni ta' sigurtà li hija kwistjoni tal-istat għas-sigurtà interna tal hija li hija waħda wkoll imma waħda mill responsabbiltajiet tal-istati tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill il il ma jistax jiffaċċja kwistjonijiet bħal dawn. Il-Kunsill il ma jistax juhu passi. Hawnhekk għandi nitkellmu fuq kas li seħ fl-Olanda li huwa stat suffiċjentement demokratiku ma naħsibx li huwa stat li qed iwettaq sorveljanza ta' din in-natura. Grazzi ħafna. U issa e, l-Onorevoli Albrecht tal-minuta, grazzi ċeri, naħseb naħseb ħanna għandna nitkellem fuq żewġ kwistjonijiet hawnhekk. L-ewwel din dan mhux l-ewwel każ li stat membru qed jinħeba wara l-ekk eċċezzjoni fuq sigurtà nazzjonali e, fit-trattat aħna Eh, ta' eh, smajna fuq kas fej servizz Britanniku eh, id-distruġġa informazzjoni fuq ġurnalisti u anka aċċess għal avukati u ċerta sigurtà oħrajn naħseb wasal iż-żmien il-Kummissjoni tinvestiga u s-saqs l-orti biex tagħti definizzjoni ta' xi tfisser sigurtà nazzjonali dinja xi jekk jekk l-istati membri ma jridux jagħmlu dan naħseb aħna nagħmlu dan ukoll u l-Parlament Ewropew għandu jafas fuq dan ukoll. It-tieni mistoqsija li nitkellmu fuq huwa sorveljanza għal avukati u ġurnalisti u speċjalment hawnhekk fil-każ fejn għandna avukati jiena nista' ngħid wara l-attakki li aħna assistejna għalijom il-ġimma l-oħra din nitkellmu fuq blanket retention dan imissu kol fuq ġurnalisti u avukati. Aħna għanna nitkellmu fuq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 ma stajx nitkellem l-ewwel imma ħanħu l-opportunità issa. Mela, l-artikli fil-karta li għajdu illi l liġi Ewropea hija imħasba b'dan il-kunċett imma l-idea hi jekk l-Unjoni Ewropea ux se tintervjeni ma dawk l-istat membri li huma responsabbli għalli ta' kif adottaw direttiva kif suppost. Jekk stat membru ma jagħmilx dan, min jista' jisforzhom biex iżommu ma' din il-karta ta' drittijiet tal-bnedmin u min jista' jistanzjona. Dan rridu naħsbuha sew għaliex il-fiduċja bejn l-avukat u l tiegħu hija xi ħaġa li m'għandix tinkiser Fejn se naslu jekk ma neħdux azzjoni dwar din il-ħaġa? Grazzi l-Revali Anderson minuta. Il-dritt protezzjoni tal-informazzjoni u taħt d-dida f'numru ta' osma l-arrest ta' 16 il-persuna inklus avokati li kienu qed jirrappreżentaw dawn il-priġunieri hija xi ħaġa juża dan kulħadd għandu dritt għal rappreżentazzjoni legali u l-avukati għandu jkollhom possibilità li għamlu dan mingħajr intħil mill-istat u mingħajr intimidazzjoni. Aħna nafu tajjeb xieġri jekk l-istat iżomm lura l avokat li jagħmlu xogħolhom. Ix-xogħol ta' Pat Finnegan Osmer Nansin Lees u dak li ġara maġenti eh, fil-New Unit u għazem ċar ta' xista jiġri jekk l-istat jindahal. Eh, fil-ġustizja grazzi. Issa l-onorevoli karaw il-minuta. Grazzi ta' sew, signora President. Jina naqbel ma' l-kollega Lenners fuq il-kustjoni li mux importanti li konna dan il-dibattitu jina naħseb illi suġġett li għajmet il-kollega suġġett li suġġett importanti ħafna jina naħseb li fuq is suq internazzjonali ma rridux li nispiċċaw f'stat pulizija li fejn jistgħu jiġu injorati dawn id-drittijiet, id-dritt għal privatezza, l-istat ta' dritt, il-proċess ġust, irridu nifmu illi dawn id-drittijiet biex ksibnijom domna naħdmu għalihom, jiġifieri biex dawn jiġu injorati, rizikun hemm raġunijiet validi u mhux sempliċement teddida, hemm direttiva fl-2013 li din hawnhekk qed tiġi miksura Il-kas li ġara fl-Olanda jista' jisir kull imkien fl europa għalhekk huwa importanti li l-Kunsill u l-Kommissjoni jihdu pozizjoni anke fuq l-Istati Membri, ma l istati Membri. Dan is-suġġett. No, madam Jurova, u non la Commission, Madame, vous la parol. Um, ladies and gentlemen, I agree that this uh, is a serious problem. Na, belli din hija problema sera. imma nifhem illi dan huwa taħt il-ġurisdizzjoni ta' stati membri. Anke mis-sorveljanza mill Għadżajiet sigurta nazjonali. Dan il-moment il-Kommissjoni Ewropea hija l-esta li tagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni tad-direttiva dwar id-dritt tal-aċċess għall-avukat li tajt kif tiġa għat aktar kmini il-prinċipju tal-rispett tal-konfidenzjalità eh, tal-komunikazzjoni bejn persuni suspettati jew akkużati u l-avukati tagħhom. Hemm wasanna sissa u eh, l-Kummissjoni beħsieba segwi b'attenzjoni l-iżviluppi fuq livell Ewropew u anki Eh, nazzjonali anki każijiet pendenti qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u l-Qorti Ewropej tad-Drittijiet Umani. Grazzi ħafna u issa biex nikkonkludi il sinjura Kallininja Lukashevika. Signora President, Onorevoli Membri, nixtieq nirringrazzja lill membri għal punti illi għajmu waqt dan id-dibattitu. Jiena se nizgura li l-Konsell ikun jaf eh, xħarex mid-diskussjoni li kellna hawnhekk il-lejla. Madana kollu kifat fil-bidu il-Konsell għadu ma diskutiex dan is-suġġett. U żgur għadu ma fassarx opinjoni eh, dwar għal raġunijiet li diġà spjegajtilkom huma l-istati membri individwali li jridu jfasslu regoli tagħhom dwar is-sigurtà nazzjonali. Onorevoli membri, grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u għal dan id-dibattitu. Grazzi ħafna.